spiċċa kif konna pjanajna fis-sija wara l-votazzjoni l-ħamis. Is-servizzi tal-ferrovija u tal-ajru ħajkun affettwati kif ukoll trasport pubbliku ġifieri trams u l tal-linja fi Strasburgu. Ħajkun hemm ċertu problemi u allura jista' jkun impossibbli illi aħna niggarantixxu livell tajjeb ta' servizzi tat trasport illi aħna kellna s'issa il-miżuri kollha meħtieġa qed tieħdu xorta waħda sabiex aħna niskuraw li intom ħajkolkom trasport ħalli tkun tistgħu tmorru lura lejn djarkom. Naturalment għadna ma ħadniex il-miżuri kollha, però għamilna dan li ħanejdilkom. Il-ferrovija tat Talis ħataħdem pas-soltu u ħajkun hemm ukoll transfer bil-coach bejn il-Parlament Ewropew u l-istazzjon tal-ferrovija fi Strasburgu. It-transfers lejn l-aeroporti differenti fi Franza xorta waħda ħanamluhom. U l kulleġġ tal-Kosturi diġà fil-fatt ħamlu komunikazzjoni fejn qegħdin naħablu dettalji ta' miżuri oħrajn li jippermettu deroga tal-limitu li għandna bħalissa ġifieri ta' 20 km għas-servizzi tal-membri sabiex dawn intom l-istess membri tkun tistgħu tilqu ajruporti fl-Iżvizzera u fil-Ġermanja. Dan il-limitu ta' servizzi tal-karozzi ta' 20 km għal din id-darba ħanamlu eċċezzjoni jiġifieri intom tkun tistgħu tivvjaġġaw għal ajruporti li qegħdin iktar il-bot minn 20 km. Il-Belt ta' Strasburgu ħatatina aktar informazzjoni matul din il-ġimgħa aħna ħanippruvaw nsemmukom aġġornati bis-servizzi alternattivi tat trasport li ħajkun hemm dispożizzjoni tagħkom. Illejla fis-6 nofs ta' flaxija il-Buro tal-Parlament Ewropew ħajiltaqa' u aħna ħanippruvaw nanalizzaw pass pass il-metodi alternattivi u l-mezz ta' kif aħna nistgħu niskuraw il-vjaġġar lura lejn djarkom intom bħala membri ħajkun kemm jista' jkun faċli. Għadha rabatulkom informazzjoni permezz tal-email u jekk ħajkun hemm informazzjoni ġdida jekk aħna nisimgħu b'xi ħaġa li sissa għadna ma nafuhiex jiena nħabbarilkom l-erba' filgħodu. Ġifieri intom ħadd irċievu l-informazzjoni l-erba' filgħodu, għada filgħodu u mbagħad iktar informazzjoni jistgħu intuilkom l-erba frodu. Malli konnekta informazzjoni mill awtoritajiet tal-Belt ta' Strasburgu aħna ħanadulkom din l-informazzjoni. Is-sitwazzjoni bħalissa hija kontrollata u aħna nistgħu nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nippermettulkom intom tmorru lura lejn djarkom. Din hija l-informazzjoni li aħna għandna u jiena nixtieq ngħidulkom kif diġà għaddi kemet illi ħannetikom iktar informazzjoni għadha fil-ħodu l-erba fil-ħodu. Jek joġba point of order, iva grazzi ħafna sur President u grazzi ħafna tal-dawn l-ħabarijiet li tittina, jina naħseb li kulħadd fl-Ewropa kif ukoll in-nies eh, tar-Renju Unit verament ħajkunu xxokkjati minħabba il-problemi li aħna għandna. Dawn il-votazzjonijiet jistgħu jsiru fi Brussell kull darba aħna nofqu miljuni miljuni ta' euro f'dawn il-ġimgħat li niġu hawnhekk. Jiena naħseb li issa wasal iż-żmien li niftħu għajnejna u nirrealizzaw li aħna qaqqas biss għandna noqogħdu niġu hawnhekk sabiex niltaqgħu ma tagħmilx sens. Grazzi ħafna. Eżis sinjuri, membri onorevoli, nixtieq li nġbdilkom l-attenzjoni għal fatt li dan mhuwiex suġġett li ħajkun diskuss illum. Aħna din niddiskutu arranġamenti tekniċi ta' kif intom tistgħu tmorru lura lejdjalkom. Il-kwistjoni illi inti tkellem dwar għandha x'taqsam ma' trattati illi fil-fatt faslu l-Unjoni Ewropea m'għandha xejn x'taqsam mal-kwistjoni li aħna din niddiskutu. Xtaqt ngħid illi Strasburgu ma tam qabla ma' Brussel eja post fuq il-konfini mal germania għalek eh, faċli iktar issib mezzi alternativi ta' trasport minn Brussel. Bardzo. Eh, natim tym kończymy dyskusję nad tym punktem. Grazie ħafna bek nixtieq intem diskussjoni Għadha boħra nixtieq nfakkarkom sabiex tistennew minn ħadd jgħid informazzjoni għadha